l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Sinjura Costa, dik l-informazzjoni addizzjonali li tajt lil kollegi. Issa, nħabbar il-reżenja ta' Paolo Iglesias u eh, Fernando Mauro Barandi Aran, il-Parlament se eh, jinforma skont regola proċedura li il-postijiet tagħhom se jkunu battala mit-28 ta' Ottubru l-25 ta' Novembru rispettivament u se jinforma lill-awtoritajiet nazzjonali dwar